Italjani ikkomunikaw li il-ħatra tas Sur Damjano Zoffoli beffet minn 18 ta' frar ta' din is-sena. Anzi, um, dan il-persuna sa' ħajkun mibdula minn mibdul minn Sinjura Alessandra Moretti. Skont l-artiklu numru 7 ta' dan l-att aħna nafu illi issa is-sur Damjano Zoffu li ħajibda jaħdem befet mit-18 ta' frar. Is-Sinjura Rodriguez Rubio ħabret il- fatt li ħatir tira mill-5 ta' marzu tas-sena 2015 bħala membru tal-Parlament Ewropew. il-partit ta' Xelluk